irċevejt il-pożizzjoni tal konsil wara l-ewwel qari anki ir-raġunijiet tal-pożizzjoni li ħadu u l-istqarrija tal-Kommissjoni bħala reazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal konsil dwar il-ħolqien tal-tikketta tal-patrimonju Ewropew. L-iskadenza tibda minada 16 ta' settembru 2011 l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna Belarus. Is-Sinjura De Kaiser. Grazzi, Sur President. Skużawni tal-li se namel dan l-appell, forsi mux f'waqtu, fuq il-kas Rafa Nashet Sirjan psikanalista magħruf ħafna fil-Franza li inna ma nismaw uh, ma nisimaw baħbaru mill-ġimma li għaddiet u bnidem marit ħafna u sparixxa fil-ħabs ta' Sirja nixtiequ nitolbu l-Sur biex jintervjeni u ħafna persuni qegħdin jisparixxew u jekk eh, ma, ma ismim u isimhom dawn il-persuni jinqatlu u eh, jgħibu fix-xejn. Grazzi tal-li permettejtu li ngħid dawn il kentejn Issa, il-punt fuq il-Belarus, l-arrest ta' Ales Bialatski, difensur ta' drittijiet tal-bniedem. L-ewel kellim Mr. Romweda, Jirweda din miex l-ewwel darba li qed nitkellmu fuq il-Belarus u għal darba oħra nixtiequ nitkellmu dwar is-sitwazzjoni li qiegħda dejjem sejra mill-ħażin għall ar ta' dawk li jiġildu għad-drifti tal-bniedem fil-Belarus. Jiena kontent li fir riżoluzzjoni komuni sħaqna fuq il-fat illi l-autoritajiet tal-Belorussja ehm, ipprofittaw ruħom mill-informazzjoni kollha illi tawhom l-autoritajiet Pollakki u tal-Litwanja Eh, l-użu ta' dawn is-sistemi eh, li kienu maħsuba biex eh, jinqabdu il-kriminali u użaw dawn il-sistemi biex jilħqu l-anijiet tagħhom. Din hija xi ħaġa li aħna rridu nikkundannawha u aħna jissobina illi l-awtoritajiet finanzjarji tal-Litwanja u tal-Belarus iddeċidew illi jagħtu din l-informazzjoni. Imma eh, anki il-Bank tal-Iskozja għandu tortu u xi mill-Banek Ewropej oħrajn naħseb illi din hija xi ħaġa serja ħafna x'dan l-aġir sar minkejja sanzjonijiet Ewropej għaliex dawn ħadu għanna nitolbu l-Banek Ewropew l-istituzzjonijiet finanzjarji biex iwaqfu kull tip ta' kooperazzjoni finanzjarja mal-autoritajiet tal-Belarus. Nieħu l-opportunità li nfakkarkom il koll fuq dan u ma nkomplux namlu l-affari il-kummerċ isoqat maġara xejn ma dawn l-autoritajiet. Grazzi. Grazzi, Sur Romueva, is-Sur Tanok. Sur President, is-sitwazzjoni bħalissa li hemm fil-Belarusja tal-mistħija għadda 20 sena minn meta waqgħet l-Unjoni Sovjetika. Inħossu eh, għadu meħossu dawn illi hemm bżonn li jużaw forza brutali, persekuzzjoni sabiex Eh, jamlu repressjoni ta' ċittadini li ma jaqblux magħhom. L-imġiba tar reġim ta' Minsk wara l-elezzjoni ta' sena l-oħra kienet ukoll ħaġa li ta' min jikkundanna fil-grupp tiegħi nħossu li l-Belarus jimxi skont il-direzzjoni tal-pajjiżi l-oħrajn sovjetiċi sabiex fl-aħħar jistgħu jingħaqdu mal-familja ta' pajjiżi Ewropej fejn hu posta il-pubbliku fil-Belarus huwa lest għal din imma biex għal din it-tranzizzjoni biex jisse hemm bżonn li jkun hemm eh, messaġġ qawwi u maqut. Aħna rridu nkomplu niddiskutu eh, mal-oppożizzjoni demokratika sabiex ikun hemm sens ta' responsabilità fosthom imma permezz tal-aġir tagħna inklużi sanzjonijiet immirati sabiex dan ir-reġim u l-imġiba tiegħu ma ma jkomplux għalhekk nixtiequ li eh, l-Unjoni Ewropea tifriża l-assi kollha ta' dan ir-reġim sabiex il-persuni illi jopponu il-reġim jistaw jamlu u jesprimu ruħom uh, liberament u jinħelsu kienet ħasra illum illi ma kienx mawx mana il-persuni daw mill-Belarus għaliex il-Belarus bħala pajjiż jam jammontaħal ħafna iktar minn Jukoshenko u dawk nistaqattani illi jappoġġawh. Sur Paleċkis. Grazzi, President. Il-President Lukashenko adotta deċiżjoni biex jeħles 11 il-priġunier Eh, politiku wara dak li ġara fit-19 ta' Deċembru. Din id-deċiżjoni ma kienx eh, kombinazzjoni tieħdet illum li aħna qegħdin niddiskutu din ir-riżoluzzjoni u kellna l-ewwel laqgħa tal-Assembleja Euronest dan huwa pass pożittiv imma xorta mhux biżejjed. Anna nikkundannaw bil-qawwa kollha l-arrest ta' Ales Bialatski, għanna nfakru l Belarus li il aħna nistaw nkomplu nid-dialogaw ma dan il-pajis wara li l-priġunieri politiċi jinħelsu kollha. L-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jikkoordinaw jissaħħu il-mekkanizmu tal- protezzjoni tad data personali fi proċeduri um, legali meta nkunu qegħdin nittrattaw ma' pajjiżi li mhumiex demokratiċi. Inħeġġitkom ukoll biex titolbu lil Belarus biex twieġeb għal proposta tal-Kummissjoni u tibda negozjati biex tnaqqas il-miżati għal viżi. Sur President, miex l-ewwel darba illi f'din il-Kamra qegħdin kondannaw il-prosekuzzjoni li hija għaddejja fil-Belarus tal-persuni li jiddefendu drittijiet tal-bniedem. dan din l-imġiba hija xi ħaġa karatteristika tar-reġim tas-sur ta' Lukashenko. Alex Belatski huwa difensur ta' drittijiet tal-bniedem ġie arrestat fl-4 ta' Awwissu fl-2011 u mbagħad ġie akkużat mill-evażjoni tat taxxa. Sur Donski, jekk jogħġbok, tkellem bil-mod għaliex l-interpreti ma jlaħqux miegħek. Ir-reġim eh, ma, jaf, ma, jarafx eh, limiti u qiegħed ukoll jittestja il-limiti wkoll tal-sensitività politika tagħna. Jekk aħna noqogħdu lura u eh, ma ngħidu xejn, u jew najdu illi din l-imġiba hija xi ħaġa karatteristika tas-soċjetà tal-Belarus, aħna se nitilfuha din il-ġlieda, aħna se nitilfu u r-reġim se, se jipprova wkoll jimponi l-loġika tiegħu fuqna għalhekk hemm bżonn li aħna nirreaġixxu b'mod iktar qawwi milli għamilna qabel irridu nammettu xi ħaġa tal-mistħija illi eh, l-arrest ta' Ales Bialatski eh, seħħet eh, grazzi għal data illi innatat minn pajjiżi li huma membri tal-Unjoni Ewropea u dana Eh, din xi ħaġa li mhux suppost saret jiena bħala persuna mill-Litwanja eh, jiddispjaċina ħafna dak li seħħ fil-Litwanja fil-Ministeru tal-Ġustizzja. Madana kollu xorta l-awtoritajiet tal-Belarus għandhom responsabilità m'għandhomx ikollhom l-illużjoni li jistgħu jaħarbu mir-responsabiltajiet li għandhom u alla folja saru żbalji min-naħa tagħna bħala Unjoni Ewropea. Alles Bjalatski għandu jinħeles. Grazzi, Sur Preda. Grazzi, Sur President. Il-gazzetti tal-biraħ ħabru li l-munita tal-Belarus eh, tilfet il-40 mija tal-valur tagħha minħabba il-kriżi. U l-gazzetti nezaw imma semmu illi l-ekonomija tal-Belarus hija ekonomija ippjanata li żgur mhux ma tistax tirnexxi Ma semmewx laqas il-gazzetti li ekonomija pjanata tmur id fit ma' repressjoni politika għal Bjalatski u l-arrest tijaw hija l-aħħar waħda fost sensiela ta' violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem illi l-parlamentana dejjem jikkondannhom. Aħna nitolbu għal eh, ħelsin immedjat ta' sur Ales Pjalatski u anki l-abolizzjoni ta' dak l-artiklu fil-kodiċi kriminali li tipprojbixxi il-parteċipazzjoni f'assoċjazzjonijiet li mhumiex irreġistrati għanna inwessaw l-interdizzjonijiet fuq il-ħruġ tal-viżi u nifriżaw l-assi ta' persuni voluti f'dan il-każ. Grazzi. Għannom tal-gruppi politiċi Is-Sur Sogor għal grupp tal-PPE. Mikrofonu għal kellim. Erġib dak joġbok. L-attività tal-moviment ta li meċi Bialacki Jien biex tkompli tinfirex id-demokrazija u eh, eh, tinħolloq soċjetà ċivili u din tista' tgħin persuni oħrajn organizzazzjonijiet oħrajn biex ikunu eh, għalbina u jgħinu wkoll li waslu lil Belarus biex jirrispetta d drittijiet tal-bniedem l-intimidazzjoni hija parti mid-dittatorjat u jekk aħna ma niġildux għal ħelsin l Lesbjalatski, il-soċjetà tal-Belarus se tħoss li kontra dan id-dittatorjat ħadd ma jista. Rridu nkunu ċari li unajdu li l-Belarus irrid jirrispetta kriterji tad-demokrazija tad drittijiet tal-bniedem u jekk eh, dan il-pajjiż ma jasalx biex jagħmel dan, ma jistax jistenna illi jkun hemm kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea fl-istess ħin Iċ-ċittadini tal-Belarus irridu jkunu jafu li l-Ewropa edha taqbes għalihom. Għal-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi Sur Repo. Aħna ħafna aħna naħsbu li f'dak li għandu x'għasa mid-drittijiet tal-bniedem. U rridu dejjem ninkopru niġġieldu favur dawn id-drittijiet u f'dak li għandu x'jaqsam l-elezzjonijiet tul dak li kienet jiġri dan l-aħħar nafu li kien hemm min kien kundannat għal ħabs kien hemm persuna li kienet magħrufa ħafna li kienet ukoll inħatfet nżammet fil-ċentru ta' detenzjoni. Kulħadd għandu jkollu id-dritt sabiex jħossib drittijiet ta' ċittadini aħna rridu naturalment nkomplu nsaħħu id-dialogu politiku sakemm ma dawn il-priġunieri politiċi jinħelsu. Jiena naħseb id-drittijiet tal-bniedem għandhom kunu dejjem rispettati. Grazzi. Sur Gebrandi. Grazzi, Sur President. Għadni kif wasalt mill-plenarja tal-Assemblea Euroness li saret minnajr il-kontribut tal-kollegi mill-Bielorus. U din hija ħasra għal dan il-proċess kollu ta' Euronest imma huwa ukoll skandlu għal popolazzjoni kollha tal-Belarus. U hemm persuna waħda li taħti għal dan kollu, ġifieri il president Lukashenko reġim tiegħu ftit ġimgħat ilu il-President Lukashenko ħabbar illi kien se jeħles il-priġunieri politiċi kollha u kien se jagħmel round table fil-Belarus. Qed nistennew issa illi jagħmel dak li li wiegħed. Ales Bjalatski qal illi <laughs> fil-fatt u għadu maqbut għadu arrestat dan il-parlament dejjem jipprova jagħmel pressjoni fuq il-President Lukashenko nkompli nittama li se nkomplu nagħmel dan sakemm naraw il-bidla eh, li qed nistennew, però ma rridux niżolaw il dan il-pajjiż, hemm bżonn ukoll illi nagħtu daqatit lill-poplu. Is-Sur Bielan, grazzi. L-arrest brutali ta' Ales Bialatski hija xi ħaġa li tirrabjana l-koll. Anki l-fat li eh, l-entitajiet ta' sigurtà tal-Pollakka u tal-Litwanja huma voluti f'dan il-każ. Aħna ma nistawx noqogħdu bidejna fuq zaqna dak li qed jiġri fil-Belarus jurina li hemm ħafna xi jsir. Hemm bżonn li nieħdu pożizzjoni qawwija fi Brussell fuq dak illi qed jiġri fil-Belarus u hekk biss aħna nistgħu nikkontribwixxu biex is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż tinbidel jiena nitlob u nappella l istru Lukashenko biex jeħles il-priġunieri politiċi kollha l-awtoritajiet fil-Belarus ukoll nitlobhom li jilegalizzaw l-organizzazzjonijiet soċjali u jiggarantixxi id-drittijiet demokratiċi nappella wkoll l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet Ewropej biex iwessaw u jsaħħu il-pressjoni fuq l-autoritajiet tal-Belarus. Grazzi ħafna. Signora sinjura Verġat. Grazzi, Sur President. Il-Lig tal-Drittijiet tal-Bniedem jiena qed nitkellem għannom ta' dan il-lig u jiena qed nitkellem propju għal Ales Bjalatski li huwa il-Viċi President ta' aġenzija li hija tiddefendi drittijiet tal-bniedem. Aħna nafu kemm i diffiċli s-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Belarus. l-organizzazzjoni Vjasna ma tistax tiġi irreġistrata imma laqas ma tista' tkompli bl-attivitajiet tagħha. il-flus li kellu fil-kontijiet tal-bank tijaw għal Spjalatski issa qed jittieħdu mill awtoritajiet tal-pajjiż u għal Spjalatski qed jiġi akkużat minn evażjoni ta' taxxa. Kull forma ta' oppożizzjoni demokratika f'dan il-pajjiż qiegħda tiġi repressa Alex Bialatski sapruħu f'din is-sitwazzjoni minħabba informazzjoni li waslet lill awtoritajiet Belarus mill awtoritajiet ġudizzjarji fil-Polonja u l-Litwanja. Dan huwa eh, qed il-gvernijiet tal-pajjiżi konċernati qed jgħidu li din l-informazzjoni ngħatat biżbal għal daqstant nitelbok, Signora Kommissarju, li terġa' li tagħmel pressjoni fuq il-gvernijiet biex dawn l-affarijiet ma jarġaw jseħħu għat u sabiex Ales bjalatski jinħeles. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna nitolbu li Sur jien jenħeles u nixtiequ li jkunu appoġġjati anka dawk li qed jirrappreżentaw il-ħelsien tal-mezzi tax-xandir u tad movement demokratiku fl-oppożizzjoni importanti li jkun preservat stat ta' dritt aħna ma nistgħux naħlu l-opportunità sabiex fil-fatt aħna nieħdu azzjoni kif ġara fl-Afrika ta' fuq u minn flok aħna ħallejna illi kollox jitmexxa minn reġim dittatorjat u għal din raġuni jiena naħseb illi kif qal il-kollega s-sur Albert Dess, aħna ġritna ħafna għal fatt illi il-sħubija tal-vandu tal-punent għandhom ikunu separati. Aħna tfajna kollox biex kella waħda u fil-fatt aħna nafu li din il-ġemgħa qed tippruvaw nagħmlu nisseparaw dawn iż-żewġ kwistjonijiet u nixtieq ningrazzja ħafna l-Presidenza Pollakka li fis-sena 2009 huma Nishtan ringrazzja ħafna lill-Kummissjoni wkoll talli sena 2009 kienu ma garantixxu li kien hemm din is-separazzjoni. Nixtieq inkompli Nirgrazzja wkoll il-Presidenza kollha kelli t-kompli jaħdmu fuq dan. Importanti ħafna nkompli naħdmu favor demokrazija, għandna bżonn demokrazija fil-Belarus ħalli bekk f'din il-parti tal europa aħna nkunu nistgħu nkunu naħdmu magħhom iktar mod konkret. Grazzi. Pani Geringen de Odenberg. Proszę Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President. L-arrest ta' Sur Alex Bialatski fl-erba ta' wissu f'Minsk hija prova illi s-sitwazzjoni ta' dritti ta' bidem fil-Belarus hija waħda mwera Eh, Sur Bjalatski huwa difensur tal-attra drittijiet tal midew attivist li għamil kontribut kbir biex jħares id-drittijiet ta' ħafna miċ-ċittadini ta' pajjiżu għalhekk l-arrest tiegħu eh, minħabba l-akkuża ta' frodi fiskali hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli. Mhux biss dawn dan l-arrest imur kontra s sistema tal-ġustizja fil-Belarus imma anki id-drittijiet tal-soċjetà ċivili fil-Belarus irridu niftakru li l-kas ta' Sur Bjalazki huwa wieħed fost ħafna. Pajjiż li eh, jippermetti illi persuni li jaħdmu għal-medja u li jiddefendu drittijiet tal-midem jiġu persegwitati jiena nħeġġeġ il-kollegi biex jappellaw l gvern tal-Belarus biex jħelsu Serbja Lazki u jwaqfu il-persekuzzjoni ta' dawk li jiġildu għad-drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajis. Is-Sinjura Jatan Maki. Mix, din mix l-ewel darba u eh, naħseb li laqasmi l-axħar darba sfortunatament li qed niddiskutu s-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Belarus. Il-kas ta' Ales Pjalatski huwa kas li ħassibna huwa eżempju reċenti ta' fuq lista twila ta' violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fil-Belarus Is-Sur Bjalatski, li huwa l-President tal-ċentru għad-drittijiet tal-bniedem qed eh, huwa vittma ta' ħafna persekuzzjoni mill awtoritajiet tal-Belarus. Jiena nappella lil kunsill u lil kummissjoni u li Catherine Ashton biex jissaxħu l-sforzi tagħhom biex jikkundannaw il-vjolazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fil-Belarus u biex jappoġġaw il-dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Imma iktar minn hekk jiena nappella lill awtoritajiet tal-Belarus biex jeħilsu il-priġunieri politiċi kollha u biex jirrispettaw l-standards ta' dritti internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi, Sinjura Jatin Maki. Is-Sur Maxtalka. Sur President, Signori, L-lum maħna għadin eh, nġildu għal situazzjoni aħjar ta' drittijiet tal bnidem fil-Belarus. Kulħadd, kull pajjiż irid jirrispetta l-konvenzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem li jiffermaw. u aħna rridu nippuntaw sebajna lejn kull violazzjoni. Jiena kol nixtieq illi l-liġijiet ikunu rispettati imma ma tħossux illi dan huwa approċ eh, illi eh, huwa eh, imxaqleb ħafna il-sena li għaddit kienem kmandant u konvoj illi waslu f'tisa ċivili li nqatlu u 60 illi ġew midruba. Dawn id demostraturi rridu biss elezzjonijiet ġodda. Rrit ngħid ukoll ħafna pajjiżi Ewropej bdew gwerra kontra Libja din is-sena hemm ħafna mijiet eluf ta' persuni ċivili illi eh, tilfu ħajjithom. Forsi din hija kampanja organizzata kontra il-Belarus fejn hemm ħafna sitwazzjonijiet oħrajn kienet fil-50 anniversarju e, e, mill-anniversarju tad dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. U dan qed naraħ fil-msemmi wkoll fl-introduzzjoni ta' dan it-test u hija ħasra li mawx biżejjed nies preżenti biex jieħdu sem f'dan id-dibattitu Sur Maxalka, għandek mistoqsija ta' ċetta, il-mistoqsija ta' Stur Posselt. Taqbel li twieġeb? Sur Posselt. Jek jogħġbok Sur Posselt, aħna Iva, jena nishtaq nsaqsi mistoqsija l-Sur Maxtalka. U jena ma fimċ il-diskors ti għazat, u rrit jiddefendu l-sur Lukashenko allura. Prosim. Eh, ja Já bych byl rád, kdybychom mohli... mohli... Jina nkun kontent ħafna li kieku aħna ma, ma jkonniex l approċ uh, eh, li ma, ma jimxiex fuq l-istess standards u kieku nimxu mal-pajizi kollha bl-istess mod. Mistoqsija oħra minn naħa tas-sur Breda. jaċċetta l-mistoqsija tiegħi? Hemm bluka doħra tas Sur Breda, inti Sur Max tal-Kales li twieġeb, Sur Breda kjoġbok. għal kontlarju ta' Sur Posselt li staqsal il-kollega tagħna jekk qed jipprova jaqbes għal Lukashenko, jien nixtieq instaqsi ħissa jekk qed jipprova jaqbes għas Sur Gaddafi. tweġiba. <laughs> Dak li kienu jitanqu miegħu fl-modi kollha qabżu għalih. <laughs> Jiena m'għandix raġuni għalfejn noqgħod naqbis għalih. Tajjeb, naddu għassur li sekk. Iva, hija tassew ħaġa tal-mistħija li rip tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea jiġi arrestat raġel bħal Ales Bialatski, persuna li dejjem qabżet għal dawk li qed kienu qed jiġu persegwitati. Aħna se naddottaw din ir-riżoluzzjoni llum u fil-ġejjieni se jkun hemm riżoluzzjonijiet oħrajn li naddottaw. Imma aħna rridu nkunu nafu għax is-sur Lukashenko wara kollox ma jaqrax ir-riżoluzzjonijiet tagħna u laqasek jaqrom ma jagħtix kasom Għalhekk hemm bżonn illi aħna nadottaw politika b'saħħita aħna rridu najdu b'mod ċar l sur Lukashenko, l-tim kollha tiegħu lill-pulizija, lill-imħalfin tiegħu, l da kollha li appoġġawh li aħna maħniex se ninsew lil dawk il-persuni illi iwadbu l difensuru ta' drittajiet tal-bniedem fil-ħabs. fil ħabs Eh, sfortunatament eh, kienet eh, il-Polonja li batet informazzjoni lill-autoritajiet tal-Belarus imma dana mhux it-tort tal-gvern tal-gvern Pollak, anzi il-gvern Pollak ikkundanna dan l-aġir. Grazzi, issa naddu għal proċess ta' catch the eye. Sir Kelly. L-arrest u uh, l priġunerija ta' Alessia Laski huwa eżempju ieħor ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u nittama illi dan ikun l-aħħar għat faħxi minnaħa ta' uh, dan ir-reġim Rajna issa daw dak li ġara fil-Libja illi nies qegħdin umu kontra id-dittaturi dina xi ħaġa li aħna għandna nħeġġuha. Jina naħseb illi li wieħed ikollu eh, difensur ta' drittijiet tal-bniedem li jitwadda pil-ħabs għabbażi tal-evażjoni fiskali hija xi ħaġa inaċċettabbli kieku kien akkużat mill fejna fina jkun qatel lil xi ħadd ikun stupra lil xi ħadd eh, ikollu raġun li jkun il-ħabs imma f'dan il-każ s-sur Bjalazki mhuwiex ħati ta' dawn ir-reati. Għalhekk jiena nittama li jkun hemm sanzjonijiet sabiex dan ir-reġim jiffaċċja ir-responsabbiltajiet tiegħu. Grazzi, Sur Kelly. Kellim li miss? jina naqbel ma daw kolla illi eh, kundannaw dan l-att minnaħa tal-gvern tal-Belarus, imma din miex problema ta' persuna waħda jiena nikkwota id-dikjarazzjoni tal-Assembleja ta' Euronest li għadha kif intemmet hawnhekk f'dan il-Parlament stess u jiena eh, co-president tal-grupp ta' ħedma fuq il-Belarus li jitkellem dwar il-persekuzzjoni ta' dawk li opponu l-gvern, dwar il-persuni arrestati, dwar dawk li eh, qed jiġu persegwitati tal-li eh, għamlu demonstrazzjonijiet paċifiċi li għedin jizamu fil-ħabs f'arrest arrest eh, domiċiljari il-gvern tal-Belarus għandu jieqaf juża l-forza u jeddet il-soċjetà ċivili li l-komunità internazzjonali għandha tifriża l-assi ta' dan ir-reġim sakemm dawk il-persuni li huma qegħdin eh, jinżammu fil-ħabs bingħajr rebda tort jinħelsu x'qed nipprova ngħid, qed ngħid li hemm bżonn illi nbidlu s-sistema u jekk aħna insalvu insalvaw persuna waħda maħniex se nsolvu il-problema. Għaliex eh, Lukashenko jeħles ftit persuni u jwadda poħrajn il-ħabs. Għalhekk mela il kawża ta' dan kollu tinsab bandoħra u nixtieq ngħid hawnhekk illi l-Assembleja ta' Euronest ma ċettax din ir-riżoluzzjoni minħabba oppożizzjoni b'mod ġenerali minn membri parlamentari minn ħames pajjiżi u anki minħabba li kien hemm ftit li xejn membri ta' dan il-parlament ehm, jirrappreżenti eh, hemmhekk. Aħna ma nistgħux npaċ f'xi hawnhekk u ma nagħmlu xejn eh, f'dawk il assembleji l-oħrajn fejn nistgħu tassew nagħmlu xi ħaġa. Sur President, il-protezzjoni tal-drittijiet tal-bniedem u il fat li fil-fatt hija ħaġa importanti ħafna l-fatt li jinħataf is-sur Bjalatski hija xi ħaġa li verament hija skorretta aħna nafu li hemm ftehim bilaterali li kien iffirmatu dan għandu jkun irrispettat hemm bosta il-moviment ukoll ta' Pjaratski u kif ukoll ta' pajjiżi ġirien irridu irrit jintaraf, però jiena naħseb illi hija problematika ħafna li jista' jaqbad jinħataf persuna jinżamm u jintefal ħabs. Iżda din hija possibbli din raġuni jiena nittama li r-relazzjoni bej il-Vilnius kif ukoll soċjetà ċivili tal- tal-Belarus ikun jista' jmorru ħafna ħjar nittama li sur kif ukoll ħajkollu drittijiet tiegħu rispettati. Grazzi. Dam Essaja. Signora Assaja. Grazzi, Sur President, Kommissarju. Ma nafx kemm il-darba diskutejna l-Belarus, anki din is-sena stess, u anki reġim eh, ta' Sur Lukashenko u rejati li wetta kontra iċ-ċittadini tiegħu stess. Illum qed nitkellmu dwar Ales Bialatski li huwa difensur ta' drittijiet tal-bniedem li huwa president tal-organizzazzjoni Vjaxna intefa il-ħabs dan ir-raġel fuq akkużi ta' evażjoni fiskali u minħabba irregolaritajiet fil-kontijiet bankarji tal-organizzazzjoni li jmexxi. L-idea kienet li ħares id-drittijiet tal-bniedem imma dik kienet fil-fatt biss bżar flajnejn għaliex dawn il-flus kienu propju Rridu nkomplu namlu pressjoni fuq ir-reġim ta' Sur Lukashenko. Grazzi ħafna. Sur Bialatski huwa difensur ta' drittijiet tal-bniedem fil-Belarus li huwa l-iktar magħruf u hija xi ħaġa tal-waħx li intużaw proċeduri internazzjonali biex din is-Sur Bjalatski jiġi arrestat. Irridu narraw xi prekawzjonijiet irridu nieħdu qabel ma nagħtu d-informazzjoni eh, f'sitwazzjonijiet bħal dawn il-polizija tal-pajjiżi kollha fl flimkien imma din il-kollaborazzjoni u kooperazzjoni ma tistax tejn biex isseħħu proċessi illegali li jumbat permezz ta' informazzjoni miksuba bil-er eh, jispiċċaw jintefaw in-nies il-ħabs bla ebda tort bħal kas tas-sur Bjalacki il-prokuratur Pollak il-prokuraturi pollakki li fil-fat għamlu dan, dan l-izbal ġew sanzjonati irridu nirrispettaw il-prinċipji demokratiċi u il-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem. Is-Sur Gallagher. Grazzi ħafna sur President, jina nishtiq ukoll nappoġġa dak li għadu kemm qal il-kollega, jina naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam awtoritajiet tat-taxxa nazzjonali hemm bżonn li nistennew li jkun daqsxejn sensittivi wkoll f'dak li għandu x'jaqsam ftehim bilaterali anke f'każijiet bħal dawn meta wieħed ikun għadu kemm ħarġ minn dattaturjat, jiena nittama li din kienet twissija li saħa tiftaħ it-tnejn dawk li hemm bżonn. Jiena naħseb li tajjeb li bħalissa din nagħmlu dan id-dibattitu fuq eh, ksur ta' drittijiet tal-bidan fil-Belarus hemm bżonn li dawn il-ksur jispiċċa għal kollox aħna qegħdin nippruvaw immexxu politika tal-ġirien mal-pajjiżi ċerrin huwa diffiċli ħafna li fil-fatt aħna nistabbilixxu ftehim bilaterali ma' dawn il-pajjiżi li qed jisibgħu diffiċli biex ikollhom tmexxija demokratika. Jiena naħseb ukoll illi dawk in-nies li d-destin tagħhom huwa affettwat Nna nishtiq ir nibdew inizjattiva ħalibek ikonna sħubijiet politiċi ħalibek nħezu neħilsu l daw priġunieri politiċi u eh, fl anonimita nkunu nistaw u koll nimplementaw miżuri jekk hemm bżonn kontra dawk li huma ħati grazzi. What the commission thinks about the case of Nisimgħu il-Kommissjoni issa x'taħseb dwar dan. Grazzi, Sur President, Onorevoli Membri. Il-Kommissjoni hija mħasba ħafna dwar is-sitwazzjoni repressjoni tal-awtoritajiet fil-Belarus tas-soċjetà ċivili u il-medja u anki dawk li opponu ir-reġim. Din la l-ewwel darba u laqas l-aħħar darba li qed niddiskutu dan is-suġġett fil-plenarja Sinjura Ashton mill-bidu tas-sena kemm il-darba għalet kemmi imħasba dwar dak li qed jiġri fil-Belarus ikkundannat l-atti ta' intimidazzjoni ta' persekuzzjoni ta' dak li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u ir-rifjut tal-loti ta' status legali l organizzazzjonijiet li jġildu drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż Is-suġġett tad-dibattitu tal-lum huwa eżempju ċar aħna nitolbu li jinħeles Ales Bialavski, difensur ta' drittijiet tal-bniedem li għandu rwol ewlieni fis-soċjetà ċivili fil-Belarus dan l-aħħar entortament ġi arrestat eh, għal uh, raġuni ta' evażjoni fiskali. Rjuma raġunijiet infondati il-Kummissjoni tħoss li huwa importanti li nevitaw li nqaraw sitwazzjonijiet oħrajn bħal din fil-ġejjieni l-interessi tal-NGOs li ġew Eh, forzati eh, li jiftħu eh, kontijiet fil-banek biex ikunu jistaw jirċivu assistenza għandhom jitħarsu rridu naraw x'tip ta' salvagwardji nistaw inħadmu il-Kummissarju Fule fl-Ulju nieda inizjattiva biex insaħħu il-kapacità tal-NGOs fil-Belarus għandu kontatti regolari ma' rappresentanti tal-oppozizjoni u tas-soċjetà ċivili huwa f'kuntest tal-donaturi informali eh, li għamel dan li jena laqa li ġiet organizzata fi Brussell. Aħna rridu illi nejnu l surbjalazka l-ispejjeż legali li għandu pala parti mill parti ta' assistenza illi ħabbar il-Kummissarju Fulle Farsavja. Aħna sen komplu nużaw l-istrumenti kollha li għanna dispożizzjoni tagħna biex nejnu l-Surbjalazki u pol eh, priġunieri politiċi oħrajn li hemm fil-Belarus li minnhom hemm ħafna. Aħna ħadna nota wkoll ta' dawk li inħelsu u anki eh, tal-proposta għal round table li għamel sur Lukashenko imma dialogu politiku serju bejn il-gvern u l-oppozizjoni politika fil-Belarus tkun titlob il-rilax u riabilitazzjoni tal- uh, priġunieri politiċi kollha b'mod iktar ġenerali aħna se nkomplu nagħmlu pressjoni fuq il-Belarus sabiex jagħmlu passi oħrajn importanti l qudiem biex jirrispettaw iktar drittijiet tal-bniedem il-stat ta' dritt u l-prinċipju tad-demokrazija. Aħna se nkomplu ngħidu li aħna eh, ma naqblux ma dawk illi qegħdin iwettqu dawn l-atti u anki imma illi nagħtu daqqatit is-soċjetà ċivili lill oppożizzjoni politika u lill pubbliku b'mod ġenerali. L-Unjoni Ewropea se tkompli timmobilizza l-komunità internazzjonali biex jaħdmu kontra dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-Belarus il-ġimgħa d-dieħla fl-20 ta' Settembru il- Sinjura Ashton se tagħti rapport fuq dak li qed jiġri fil-Belarus bħala riżultat tar riżoluzzjoni fuq il-Belarus eh, li ġiet imresqa mill-Unjoni Ewropea li ġiet addotata aktar kmieni din is-sena. Grazzi. Grazzi, Signora Malmstrom. E, Debattitu fuq eh, dan il-punt fuq il-Belarus issa huwa mitmum nifutaw wara li nalqu iż-żewġ dibattiti oħra li baqalna. Imiss issa il-punt tal-Sudan is-sitwazzjoni fil-Kordofan fisfel u fl-istat tan-Nil l-Iżraq. Jiftaħ id-dibattitu s-Sultana.